firmatarji u se tiġi mibawta lil dawk li lilhom hija indirizzata. Jiena nhar l-erba mal-flimkien mal-President tal-Kunsil se nifirma ħames um, uh, atti leġislattivi